Permettu li najdilkom bħala introduzzjoni li għanna bżon inkunu rigorużi fuq l-ammontaħin. Issa qabel naddu għall-agenda għandi xi aħbarijiet natikom fl-isem IPP e li sijar e l-SND u l-Independenti għandi ħatrit rigward il-kumitati daw ser ikunu marbuta mal-minuti u jekk memx oġġezzjonijiet għal minuti daw il-ħatrit ser jiġu ikkonfermati. Issa l-punt li misfuq l-agenda għanna il-mistoqsija orali